SND, ECR, ALDE, Verdi, għale EFDD u NL talbit ta' nomini u ta' bidliet fil-kumitati u delegazzjonijiet. Dawn il-nomini se jidru kol fil-minuti ta' seduta twali. Jekk ma jkunx hemm osservazzjonijiet preżentati sa mill-adozzjoni tal-minuti, dawn il-nomini ikunu wkoll jitqisu bħala approvati jiena wkoll nixtieq ngħid illi wara l-interazzjoni tal-seduta ta' settembru u skont artiklu 8